atra approvata. L-ewwel dokument huwa dak tal-Onorevoli Mesaros. Naddi l-mikrofonu l-rapporter żewġ minuti massimi. Massimo ta' żewġ minuti. Anna. Ah, Thank you, President. And Grazie. Warm welcome. I will be very brief since this report on the authorization. Ħanitkellem fil-qasir anka biex nilqu il-protokoll tal-Konvenzjoni ta' Vienna. Jiena nixtieq intikom xi informazzjoni qasira fuq dan is-suġġett u il-għan ta' dan ir-rapport. Aħna qed inħarsu l-partijiet tal-Konvenzjoni ta' Vienna anka minħabba il-sara biex nirratifikaw il-protokoll. Il-deċiżjoni tal-Kunsill se jaffettwa li stati membri li huma partijiet mill-Konvenzjoni ta' Vienna imma dom ma rratifikawx jew ma konkludewx il-protokoll tal-1997. Il-Bulgarija, il-Repubblika Ċeka, l-Estonja, l-Ungerija, il-Polonja u l-Slovakkja il-protokoll ta' Vienna ħaj jaġġorna il-drittijiet tal-kompens li jisir eh, ta' danni li jisiru l-inċidenti fil-protokoll tal-1997 għalhekk huwa importanti ħafna għal kumpens eh, li jista' jingħata fl-Unjoni Ewropea kollha. Aħna notorizzaw il-konklużjoni u ratifikazzjoni tal-protokoll tal-1997 għal l-istati membri. Bit-trattati ta' l-Unjoni Ewropea il kommissjoni laqat il-deċiżjonijiet tal-Parlament. Għalhekk il-Parlament nispera li tilqa anka deċiżjoni tal-Kunsill biex il-partijiet kollha jikkonkludu il-protokoll tal-1997. Grazzi ħafna, naddu għal votazzjoni tal labbozz kollu minn huwa favur kontra stenzjonijiet approvati. Il-rapport Piti Kajnen, votazzjoni miftuħa. Avete votato tutti? Kulħadd vota? Votazzjoni maluqa. Approvata maġġoranza wisa, proset. Rapport Marinescu, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota. Votazzjoni maluqa. Maġġoranza wisa ħafna, proset l-rapporter. Rapport ġado. Minu għafavur.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 Mis-segretarija ta' tijajdu li li knem talba l-votazzjoni nominali fuq il-vot ta' qabel u għalek nitlobkom skuza u rridu nirrepetu l-votazzjoni ta' qabel. Nivvotaw mill-ġdid fuq votazzjoni nominali għal rapport Marinescu, anzi rapport ġado jikorreġi ruħu il-President, votazzjoni miftuħa. Rapport ġado, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni maluqa.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 Merci, Monsieur le Président. Je voudrais très brièvement... Grazzi, Sir President. Nishti namel osservazzjoni. Fu il-rapport ta' Marine Le Pen. Il-personi konċernati eh, fid-debattu tal-plenarja ma setax eh, tesprimi ruħa u dim kulħadd u ma setax turu l-opinjoni tagħha biex kuħat jħu l-responsabilta tal-voti nominali din il-proċedura. Qed immorru kważi għall-Unjoni Sovjetika u mhux qed nimxu mal-idea tagħna. Onorevoli Gornic, il-proċedura hija approvata mill-Kumitat tal-Affarijiet Legali u ġifieri m'hemm xejn kontra l-kollega Le Pen. Il-votazzjoni miftuħa. Min huwa favur? kontra, astenzjonijiet għaddit. Rapport Regner, minu a favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Rapport Simpson, Naddu għal blok numru 1, minu a favur, kontra, astenzjonijiet, blok numru 1 approvat. Naddu għal votazzjoni issa tal- l-abbos kif ġi modifikat minn ma favur kontra stenzjonijiet għaddit. Naddu għall abbozz ta' proposta leġislattiva votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Maġġoranza wisa ħafna nifirħu lill-kollega Simpson. L-rapport sa' Visar Tomast. 11 l-emenda, minn ma favur kontra, astensjonijiet jaddu. 12, favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Naddu issa l-proposta kollha kemmi votazzjoni minn favur kontra astensjonijiet taddi. Naddu l-mikrofonu l kollega Simpson. Prego, onorevole Simpson. Thank you, President. Grazie, Sir President. For dan ir-rapport u rapporti l-oħrajn nixtiequ li nagħmluhom eh, mod separat. Għana nixxu nipposponu il-rizoluzzjoni u fil-fat nerġa nitrasferixu dil kwistjoni għal Komitat tal Trasport u Turizmu għaliex nixtiequ l ftejn mal-ewwel qari flimkien mal-Kunsell. Grazzi. Votiamo la proposta. Nivvutaw il-proposta tal-kollega Simpson. Minu favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi l-proposta tal-Onorevoli Simpson. Rapport Senalova. 61 emenda minu huwa favur, kontra, astenzjonijiet taddi. 36 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 42 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Verifika votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota Votazzjoni magħluqa. Tati. Seba emendi mill-Kumitat Tran minn favur. Kontra. Astenzjonijiet jiena jidher li ma ddiċ imma nagħmlu verifika jekk tridu. Niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. 76 minn huwa favur. 75 anzi, niskuża ruħi għajt il-President. 75 minn huwa favur. Kontra astensjonijiet għaddit. 76 favur. Kontra astensjonijiet taddi. 77 minn huwa favur. Kontra Astenzjonijiet għaddit. 74 minwa favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 2 minwa favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Tamlu verifika fuq l-emenda numru 2. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni maluqa. Approvata. Proposta kollha kemm minu min huwa favur? Kontra, astensjonijiet, addi. Għaddit, le, anzi, għaddi l-kelma l-President Simpson biex jitkellem. Prego. Chairman, same request. Siċe, Sur President, eh, jina fil-fat nixxi namel l-istess talba li dan kollu imur l-ura l-Komitat ta' Trasport u Turizmu sabiex ikunu nistaw nilħu, niprofaw nilħu ftejima l-ewel qari. Min huwa favur il-proposta ta' Sur Simpson? Min huwa kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Rapport kun. 112 emenda. Min huwa favur, kontra, astenzjonijiet, għaddew kollha. 111 minu favur kontra astensjoniet maddiċ 35 minu favur kontra astensjonijiet għaddit Mela, naddu għal 41 votazzjoni maqsuma l-ewwel parti minn favur kontra astensjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. 37 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Verifika tajab wis 37 votazzjoni miftuħa. Avete votato tu? Kulħadd vota? Votazzjoni maluħa. Maddiċ. 113. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni maluħa. Maddiċ. 117, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota. Votazzjoni magħluqa. Approvat. 117. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd Vota Votazzjoni magħluqa. Taddi. 112 minu favur. Kontra. Astenzjoniet. maddiċ. 43 favur. Kontra. Astenzjoniet. addit. 49 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 118 votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni maluqa. Maddix. 114, votazzjoni miftuħa. Kolħat vota votazzjoni maluqa. Maddix. 119, minu favur, kontra. Astenzjonijiet, maddiċ. 110, minu favur, kontra. Astenzjonijiet, Njaddi. Premessa erba'. Minu favur, kontra, namlu verifika fuq numru 4. Votazzjoni miftuħa. Avete votato tut? Kolħat vota? Votazzjoni maluqa. Jaddi, 115, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Verifika fuq l-emenda 115. Votazzjoni miftuħa. Kolħat vota? Votazzjoni maluqa. Taddi. Seba minn ma favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddix. Ħadd ma tjolli jidu iktar? Issa? Ma nafxin. 116 minn favur. Kontra. Namlu verifika fuq 116 votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni maluqa. Maddix. Votazzjoni nominali fuq il-proposta kif ġiet modifikata, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddit, naddi l-mikrofonu lill president Simpson. Again, Chairman, for the third and last. Għattilet darba nixtieq insaqsi il-Parlament sabiex jipposponi il votazzjoni fuq il-proposta leġislattiva u jirġej bada din l-Komitat sabiex ikollna negozjati mal konsil Min jgħajt t-tilet darba Iva l honorable Simpson, jolli deħ, min jgħajt le, min jastieni. Kiseb it-tielet Iva l-Onorevoli Simpson. Rapport Siber. Blok numru 1 minn favur. Kontra. Astenzjonijiet Taddi. Jaddi. Min huwa favur il-proposta kollha kemmi, min huwa kontra, astensjonijiet, taddi. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa issa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Maġġoranza wiesa, proset l rapporter Rapport Dorfman, 21 emenda. Minu a favur, kontra, stenzjonijiet, approvati. 25, favur, kontra. Namlu verifika fuq il-25, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni maluqa. Approvata. 23 minu a favur. Ollu jdejkom jekk jaġobkom, nkella l-xej. Minu a favur 23, minu a kontra, astensjonijiet jien naħseb li l-istess maġġoranza ta' qabel imma nagħmlu verifika, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Approvata. L-emenda 5 taqa 24. Min huwa favur? Kontra. Astensjonijiet tati. Il-proposta kollha kemmi minn huwa favur, kontra, astenzjonijiet approvata. Votazzjoni nominali issa votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Maġġoranza wiesa ħafna nifirħu l-rapporter. Rapport Danellis, paragrafu 17 minn huwa favur. Kontra, astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 18, favur, kontra, astenzjonijiet approvat. Proposta kollha kemm min huwa favur, kontra estensjonijiet għaddiet nifirħu l-rapporter. Rapport Toja. Paragrafu 3 l-ewwel parti minn huwa favur, kontra astensjonijiet approvata. It-tieni parti minn huwa favur, kontra astensjonijiet approvata. Paragrafu 6 l-ewwel parti favur, kontra astensjonijiet approvata. Tieni parti favur, kontra astensjonijiet approvata. 12 l-ewwel parti Low it-tieni parti verifika fuq it-tieni parti tajjeb wis. Votazzjoni miftuħa fuq it-tieni parti. Avete votato tutti? La votazione chiusa. Votazzjoni maluqa. Ma ddiċ għattini għal żewġ voti biss. Tajja wis. 15, 12 anzi, l-ewwel parti. Favur, kontra, astenzjonijiet approvata. Tini parti favur kontra. Namlu verifika fuq it-tini parti tal-paragrafu 12, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni maluqa. It-tieni parti ma taddix. Paragrafu 15 l-ewwel parti favur. Kontra, astenzjonijiet approvata. Tieni parti favur. Kontra, astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 19. l parti minwa favur kontra astensjonijiet approvata. Tieni parti favur kontra astensjonijiet approvata. Verifika fuq it-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni maluqa. Taddi. Tillet parti minwa favur kontra. Min jastieni namlu verifika fuq it-tielet parti, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Taddi. Paragrafu 25, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Taddi. 26 l-ewwel parti minn favur. Kontra, astensjonijiet taddi. Tieni parti favur. Kontra, astensjonijiet taddi. 29 l-ewwel parti favur. Kontra, astensjonijiet taddi. Tieni parti favur. Kontra, astensjonijiet taddi. Paragrafu 30 min huwa favur. Kontra. Astensjonijiet namlu verifika fuq il-paragrafu 30. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni maluqa. Taddi. 34, l-ewwel parti, favur. Kontra, astenzjonijiet taddi, tieni parti, favur. Kontra, astenzjonijiet taddi. 36, l-ewwel parti, favur. Kontra, astenzjonijiet taddi, tieni parti, favur. Kontra, astenzjonijiet taddi. 38, favur. Kontra, astenzjonijiet taddi. 40, l-ewwel parti, favur kontra, astenzjonijiet taddi, tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet taddi, tielet parti favur, kontra, astenzjonijiet taddi, 42 minua favur, kontra, astenzjonijiet taddi, 43 l-ewwel parti minwa favur, kontra, astenzjonijiet taddi, Tieni parti minwa favur, kontra, astenzjonijiet taddi, 44 favur, kontra, astenzjonijiet taddi, Il-proposta kollha kemm min huwa favur kontra stanzjonijiet ta' din lill-Onorevoli Tojja. Bartolozzi. Rapport Bartolozzi. Emenda seba' l-ewwel parti minn favur. Kontra astensjonijiet taddi, tieni parti favur. Kontra astensjonijiet taddi, 20 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet taddi, tieni parti favur kontra astensjonijiet taddi. 24 fl-ewwel parti minn favur kontra astensjonijiet taddi, tieni parti minn favur kontra, astensjonijiet jittaddi, 26 l-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet jittaddi, tini parti favur, kontra, astensjonijiet jittaddi, 30 l-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet jittaddi, tini parti favur, kontra, astensjonijiet jittaddi, 32 favur, kontra, astensjonijiet jittaddi, 33 favur, kontra, astensjonijiet jittaddi, 40 minwa favur, kontra, astensjonijiet jittaddi, 43 favur, kontra stensjoniet taddi, tini parti favur kontra stensjoniet taddi. Il-tini part, il-proposta kolla kemmi, l-ewwel parti favur kontra stensjoniet taddi. Applaus del president grazzi. Buon appetito. l tajba. Kollegi, kollegi, per korte. Kollegi, jek joġobkom. Tistaw toħorġu bil-mot il-mot mis-sala? Dovremmo procedere alla dichiarazione. Irridu nkomplu għall-spiegazzjonijiet tal-voti. Jekk